Lonorevoli Salatto. Chiedo scusa Presidente. Scusami signor President, ma forsi il-President Kronberg kon gost kiku anki drabi oħra kienet titkelmet biex jiġu liberati l-ostaġi li fl-Iraq, apparti dak li qalet illum. Grazzi s-sanna l-Onorevoli Swika Kjoġbak. Onorevole Swika, non l-onorevoli Swika mux qiegħed hawnhekk mela nista' ngħaddi issa għad ħabira skont l-artiklu 217 paragrafu 4 216 paragrafu 4 ma kien hemm talba sabiex ikun votazzjoni fuq il-agenda